Protokół. Il-minuti tal-laqa ta' 16 ta' Lulju tqasmu id-dokument qiegħed għandkom għaw xi kummenti li tixtiequ tagħmlu fuq dawn il-minuti. Mill-lider ma ħadd jixtieq jitkellem fuq dawn il-minuti allura il-minuti nistgħu nqiswhom bħala li huma adottati. Il-grupp tal- PPE għarrafni. Anzi, l-autoritajiet belġani għafżawni illi Jean-Claude Marco ġi maħtur pozizjoni illi miex kompatibli mal-kariga ta' MP taħt l-artiklu 7.9